kibbek naslu għatmim ta' dawn li dikjarazzjoni personali u nixtieq ninformakom li flimkien mal-President tal-Kunsil l-erba se nifirma 22 liġijiet skont il-proċedura tal-kodeċizjoni. <clears throat> Nixtieq ukoll nifurmakom illi fit-tlieta ta' warafsinar l-erba għada il-tekst finali se jiġu firmati u dawn se jkunu fil-minuti tal-seduta tal-lum. U naturalment ikunu disponibli għalikom. Kif tafu l-item li jmiss fil-agenda u għal-sqarija mill-President nominat tal-Kommissjoni. <coughs> u għalek nitlob l-Sur Jose Manuel Barroso biex jagħmel l-istqarrija tiegħu.